l-affarijiet barranin u il-politika tas sigurtà fuq is-sitwazzjoni fis-Sudan t'isfel. Naddi mill-ewwel għall-Ministru Kurkula sekk jogħġbok. President, Honorable. Grazzi, Signora President, onorevoli membri, l-għanet permettu li nibda billi najt illi aħna tassew dispieċina nisimaw b'dan l-incident sa' bastiment li fieħ 200 ċittadin fostom nisa u tfal tilfu ħajjithom u ma jaħarbu mill-violenza f'Malakal fis-Sudan t'isfel, ħsibijiet tagħna huma mal-familji u ħbieb tal-vittmi. Dan l-aċċident traġiku ikompli jżid mal ċifri ta' vittmi illi il-konflitt attwali tiġa eh, ħalla fost dan il-ġens u aħna mħazmin bat partikolari bi situazzjoni umanitarja dejjem sejra lura u mir rapporti ta' ksur ta' drittijiet ta' bnidan fuq skala kbira skont l-aħħar stimi kellna madwar 100.000 ruħ li nqatlu iżjed minn 400.000 illi issa qegħdin bla dar fis-Sudan tisfel fil-waqt li madwar 50.000 fruħ spiċċaw jaħarbu mill-pajjiż. Apparti però mi sofferenzi ta' ġens ta' Sudan tisfel din il-krizi, jaff tispiċċa taffettwa reġjun ħafna aktar wiesa, reġjun tiġa illi huwa għandu tendenza għall instabilità konflitt u faqar dak li jiġri fis-Sudan tisfen huwa ta' importanza kbira l-Unjoni Ewropea. Aħna nibqgħu impenjati bil-qawwi għall-appoġġ ta' sforzi reġjonali u internazzjonali biex Inwaffqu l-violenza u nkomplu nitolbu soluzzjoni li tiġi negozjata fuq livell politiku li jippermetti l-mexxejja ta' studenti sfen sabiex jisolvu differenzi ta' bejni ta' mod eh, demokratiku paċifiku flimkien ma' komunità internazzjonali l-Unjoni Ewropea għadha taħdem sabiex tipprevjeni l-kriżi milli tispiċċa fi gwerra ċivili u f'kaos. Aħna wedna u tajna l-appoċ tagħna lill-IGAD, l-Awtorità tal-Governamentali fuq l-Iżvilupp, sabiex ikun medjazzjoni għal waqfim mil ġlit immedjan minn medjatu sabiex ikun hemm titħejja l-bażi għal soluzzjoni sostenibli u demokratika. F'dan ir-rigward jiena nixtieq hawnhekk ngħid proset l-Sinjura De Kaiser ta' rapport li għamlet u li ġie adottat Deċembru tas sena li għaddiet illi semma b'mod partikolari l-isfidi tal-iżvilupp tal-bini ta' stat fi sudan tisfel. Aħna grati ta' għax-xogħol tal-ajgat illi għamlu dak kollox possibbli sabiex jaħdmu flimkien ma' protagonisti ta' Sudan Sisfa li jħedġu l sforzi reġjonali kollha sabiex jistab soluzzjoni qabel ma' jkun tartwis biex wieħed iwaqqa il possibilità ta' gwerra ċivili. Il-Viċi President u rappresentanza Olja Ashton laqet l-ftuħ ta' diskussjoni ta' paċi fis sudan tisfel u talbet ukoll sabiex ikun bil mill-aktar fis fuq il waqf mill-ġiet u għacċess umanitarju l-użu tal-forza meħat wassal għal xej. Storja tal emilna din. Senjura Ashton saħqet illi il waqf mill-ġiet immedjat b'monitoraċ effettiv għandu jiġi maqbul mill-aktar fis possibli sabiex in-nies ta' studenta jisfel nevitaw l aktar sofferenzi. Nittamaw li dana jkun jista' jisir malajr u illi kunem waf il ġlit kredibli li jista jiġi firmat dan il-ftej mal kem jista jkun kif u kost għarrija reċenti ta' President vakir jindika. Kathy Ashton ħeġġet li partijiet sabiex joħolqu l-kondizjonijiet għal dialogu politiku inklusiv wieħed li jinkludi rilax tal-mexxejja politiċi kollha li attwalment huma miżmuma f'Juba talbet ukoll iż-żewġ partijiet sabiex jastienu mistqarrijiet pubbliċi li jistgħu jinċitaw li segwaċi tagħhom għal aktar violenza u ħanamilha ċara. Daw kollha li jinċitaw il-violenza huma bażikament e, daw mhuwiex xeklu il-waqfim mill-ġlied qegħdin jagħmlu ostaklu għal proċess politiku speċjalment l-isforzi ta' medjazzjoni tal ajgad u qed iwaffqu milli jinstab soluzzjoni politika għat konflitt dawn il-partijiet għandhom ikunu konxi mill-fatt li ħajkun hemm konsekwenzi għall-azzjonijiet tagħhom. L-Unjoni Ewropea ħadmet fis sforzi diplomatiċi determinati sabiex nippruvaw nsibu nwafqu l-ġlied Il-rappresentant speċjali tal-Unjoni Ewropea għan tal-Afrika Alexander Rondo silu fir-reġjun sa mill-25 ta' Diċembru jaħdem bla edha fil-ħodu flasġija sabiex dan il-proċess ta' paċi jimbeda u jitmexxa u għaf kontat kostanti matturi ewlenin fil-Sudan ta' isfel u fil-reġjun sabiex nappoġġaw il-bini u ta' konsensus mibni fuq l-sforzi ta' medjazzjoni ta' għajgad l-Unjoni Ewropea fritt kull appoċ kemm termini politiċi u anke finanzjarji importanti li l konnib għaw ma' udin. Nappoġġaw ix-xogħol ta' għajgad u nagħtu dan il-proċess iċ-ċans li jistħoqlu. Aħna mħazbin ħafna b'rapporti ta' abbużi ta' drittijiet ta' bniedem il-partijiet kollha jridu jkunu konxi illi dawk illi u maħatja minn abbużi sistematiċi trittijiet tal-bniedem ħajnżammu responsabli għal azzjonijiet tagħhom. Il-ħarsin ta' persuni ċivili għandhom jiġu rispettat. Aħna nilqu d-deċiżjoni tal-Unjoni Afrikana biex twaqqaf kumitat biex jinvestiga il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem li twettqu meħ 15 ta' Deċembru 2013 il qoddim Kif ukoll? biex jinstabu ir-raġunijiet u l-għedin li waslu għal dawn il-fatturi li mbagħad waslu għal violenza. L-Unjoni Ewropea tħeġġeġ din il-Kummissjoni biex tibda taħdem mill-aktar fis possibbli. Aħna nappoġġaw ukoll it-tisħiħ kontinwi tal-missjoni tal-ġnus maquda fis-Sudan sabiex tkun tista' taqdin il-mandat tagħha protezzjoni tal-ċivili. Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-Uffiċċju ECO baqgħu miftuħin matul il-kriżi kollha u appoġġajna lill-Istati membri fl-isforzi tagħhom biex jevakwaw iċ-ċittadini tagħhom u koordinajna wkoll evakwazzjoni ta' ċittadini tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea li mhumiex rappreżentati fjuba. L-Unjoni Ewropea tibqa' tipprovdi għajnuna umanitarja lil dawk fil-bżonn. Samil 23 ta' Diċembru Kummissarju Ġorġeva fil-fatt ħabbet li ħajkun hemm 50 miljun euro għal azzjoni umanitarja sabiex tkopri l-bżonnijiet bażiċi f'dak li għandu x'jaqsam mal-ikel, kura s-saħħa, il-manadif, sanità, ken protezzjoni, eccetera. Sissa l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha taw madwar 170 miljun euro fajnuna umanitarja bejn 2013-2014 u permettu li nagħlaq billi nerġa' illi Appartu li l-in mill ħajjiet kollha li jispiċċaw jintilfu jew jitkisru f'din il-kriżi sitwazzjoni fl sudan tisfel iċ-ċans ukoll li tispiċċa tinfirex u tkompli tiddistabilizza ir-reġjun. Din is-sitwazzjoni hemm bżonn tiġi evitata, din hija responsabilità tal-mixxejja globali kollha biex jaċċertaw li dana ma jsirx għalhekk irid ikun hemm impenn immedjata biex jitwafqu l-ostilitajiet u dialogu essenzjali u fuq kollox urġenti. Il-prezz li nabbandunaw din it-triq huwa qares wis għal persuni u nies ta' Sudan tisfel ma ninsewx li dan huwa ġens li ġildu b'mod tant qalbini għal libertà tagħhom. Importanti rek li nibqa' maquda Nappoġġaw l-isforzi ta' għajga donata dan il-proċess iċ-ċans. L-Unjoni Ewropea hija lessa li tagħmel dak kollu possibbli sabiex dan iseħ. Grazzi. Grazie, ora. Grazzi. U issa ngħaddi il-kelma lil kellima għal gruppi l-ewwel l-Onorevoli Preda għal PPE. Deċembri eh, 2013. Grazzi, Signora President. Matul is-seduta tagħna f'Diċembru 2003 aħna futajna fuq ir-rapport de Casa fuq l-isforzi tal-komunità internazzjonali sabiex tgħin lis-Sudan tisfel. Sfortunatament, biss ftit ġranet wara l-konflitt armat bejn il-forzi tal-gvern u dawk ribelli taħt il- L-ex-president Machar faqqa b'konsekwenzi dizastruzi mill-lat umanitarju fil-Kumitat tal-Iżvilupp. Jiena tkellimt dwar l-instabilità politika f'dan il-pajjiż bosta drabi iżda jkolli nammetti li qatt ma bsart illi qatt ħan nispiċċaw fis-sitwazzjoni li jinsabu fiha illum. Il-biża' huwa illi il-problemi fis Sudan tisfel, il-problema, il-problema se twassal biex il-Sudan tisfel jispiċċa jinqasam fit-tnejn il-parti ta' fuq il-parti tisfel, u apparti minn hekk li mwiet dejjem qegħdin jiżdiedu minħabba dan il-konflitt u hemm ukoll ksur ta' drittijiet tal-bniedem li qegħdin iseħħu. Nemmen għalhekk li għandna nilqu kwalunkwe żvilupp pożittiv li jista' jkun hemm f'dan ir-reġjun ir tal-Kunsill għal xi ħaġa li jiena nixtieq nappoġġa. Il-Ministru qal illi l-Unjoni Afrikana ħadet inizjattiva tajba ħafna billi wafqet kumitat ta' inkjesta, però il-President Salv Akir u s-sur Massar u ma tnejn li huma responsabli jridu jaċċertaw li ma jibqax ikun hemm abbużi kontra iċ-ċivili. Aħna ma nistgħux noħorġu minn din is-sitwazzjoni jekk ma jkunx hemm wafq minġliet immedjat u ma jerġgħux jinbdew diskussjonijiet politiċi. L-Unjoni Ewropea dejjem tibqa' tagħti l-appoġġ tagħha s-Sudan t'isfel u qiegħda tippromuovi wkoll proċess ta' rikonċiljazzjoni. Grazzi issa Għall-essendi l-onorevoli de Kaiser żewġ minuti kjoġbok. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora President, u tassew u ngħid illi qalbi sewda għaliex kien tassew ta' dweja li tisma' dwar dawn il-vittmi kollha b'dan l-inċident u jiena jiddispjaċini nara li dan il ġen stantibat jisħoq ilhom aħjar. Aħna rridu nifmu eżattament kif qed taħdem il-delegazzjoni tal-Unjoni hemmhekk tliet uffiċjali mid-delegazzjoni fil-fatt baqgħu hemmhekk f'Juba u għadhom hemmhekk u qegħdin jagħmlu xogħol eżemplari. Ma ġenerali l-Unjoni Ewropea, l-Komunità Internazzjonali, dili Trojka ġifiri l-Istati Uniti, Renju Unit u Norveġġja. Kienu isom is-saħara tajba li qed tipprova b'xi mod jagħmlu xi ħaġa tajba joħorġu b'xi ħaġa tajba f'dan il-pajjiż fejn hemm xejn laqas infrastruttura bażika. Kenna dar rapport li votajna aħna fuq u f'Diċembru tkellimna dwar l-instabilità ta' dan l-istat, dan in-nuqqas ta' demokrazija u il-konflitt li spiċċaw fih il-saħħa li għandha l-armata mek dan huwa riskju qawwi speċjalment meta wieħed uqis il-problemi li għandhom mal-ġar tagħhom fit-tramuntani. Ma mbagħad hemm ukoll l-emerġenza monetarja sentejn huma żmien qasir ħafna, ġifieri ma nix naqtaw qalbna mill-2011 tal-2013 aħna defendejna l dan il-pajis u għanna rridu nkomplu niddefendu dan il-pajis, nkomplu natu lajnuna umanitarja tajna tġa miljoni fajnuna umanitarja f'daw l-aħħar sentejn u lajgat ukoll qed jagħmlu xogħol tajjeb ħafna na nibqgħu nappoġġaw ix-xogħol tagħhom u flimkien rridu naraw kif ħan indirizzaw il-problemi bażiċi ta' demokrazija u governanza f'dal pajjiż. Dan il-dawn il-problemi jistgħu jiġu bil-ġilda biss mhux bodda iktar milli għandna attualment u bit-tama ejja nibqgħu nittamaw. Grazzi ħafna issa għal l issur. is-sur Grazzi ħafna. President Ministru tal konsili krizi kriżi li għaddej attualment minna Sudan tiswa tisfel ovvjament għandha ħafna sorsi kwistjonijiet ekonomiċi, problemi demokratiċi, il-kwistjoni ta' żejt ukoll relazzjonijiet diffiċli mal-pajjiżi ġirien diffikultajiet il-perikli li jeżisti u kemmu ibes li wieħed fil-fatt joħloq sta ġdid huwa minnu kif qalet is-Sinjura De Kaiser sentejn mhumiex żmien twil. Kien hemm mijiet ta' eluf ta' persuni li spiċċaw bla dar refugġjati fis sudan tisfel u l-krizi tas sudan tisfel hija teddita wkoll għal bqija tal-pajjiżi fir-reġjun l-Uganda, l-Qarn tal-Afrika wkoll. U hemm bżonn li tinstab soluzzjoni. Sudan tisfel hija f'salib it-toroq. Huwa minnu li aħna rridu nfakru lill-President u lill-oppożizzjoni tiegħu, ir-rivali tiegħu illi saqalihom biex iwaffqu din il-kriżi fidejhom il-violenza miex soluzzjoni rridu nitolbu li l-ġlied jieqaf immedjatament sabiex tkun tista' tasal anke l-għajnuna umanitarja fir-reġjun. Dialogu politiku inklossiv huwa importanti rridu niddiskutu wkoll ir-rilax ta' u l-ħelsien tal-priġunieri politiċi u il-missjoni ta'Ġnus ġnus ma'uda ġansin fis-Sudan tisfel għamlet ħafna xogħol aħna rridu li ngħinu lil dan il-pajjiż jimxi lejn id-demokrazija. Hemm ħafna impenn min-naħa tal-Unjoni Ewropea fis-Sudan t'isfel u għalhekk naħseb tkun ħaġa tajba li nestendu wkoll il-mandat ta' Sur Alexander Rondos li huwa rappreżentant tal-Unjoni Ewropea għal arn tal-Afrika qiegħed hemmhekk illum stess huwa waqaf dialogu wkoll mal-nies ta' Sudan t'isfel u jekk le jekk ma ntawlux il-mandat tiegħu bażikament inkunu qegħdin nammettu illi fallejna. Aħna rridu ninsistu illi dawk il-nies illi wetqu ir-reati kontra l-umanità jitras u qdim il-liġi. Irridu aħna nevitaw gwerra ċivili, grazzi. Grazzi, l-onorevoli Duran mux prezenti, għaldaqstant nadden mikrofonu minnu fiħ l-grupp tal-konservativi l-onorevoli Tanak. Għastemmen li xarilu kienaw min tkellem favur il-progress li għamlet Sudan li għamlet Sudan tisfel mill-indipendenza meċa ġmilu f'daw l-ħar snin tħedġiċ li jkompli ħedġiġna għal din id-demokrazija zazua. Ftit ġimgħat iżda Sudan tisfel wasal xifer l-irdum minħabba ħafna eh, dowa politiċi, eh, ħafna gar fir rigward tal-gvern, sim tal-tħol taż-żejt u anke il-tensjonijiet bejn l-etniċitajiet differenti. Diffikultajiet bej Arik Mexar li fisret li 10.000 ruħ mitu u 400.000 fruħ sfaw bladar. Kienem incident flanċa fejn kienem ħafna nies li kienu qed jagħmlu dimostrazzjoni kontra ħafna l-gar li qed ikun hemm min-naħa ta' ċittadini ta' Sudan t'isfel. Minħabba l natura stess ta' Sudan t'isfel li dejjem kienet waħda fraġli bħala stat u ma tantx kellha istituzzjonijiet għadu mux ċar kem ħajkun hemm tixrid ta' dem, kem ħajqgħu jissaportu mingħajr ma jkun hemm sfaxxar għal kollox u jisfir stat fallut. Enut li najdu li l-konsekwenzi ta' dan ikun katastrofiku għal ġens ta' Sudan tisfel kif ukoll perikollu sax naqqas fil qan tal-Afrika kollu. Fl-Unjoni Ewropea ħafna stati membri ħadmu biex jappoġġaw il sudan tisfel u issa li jagħmlu dak kollu li għandhom fil-pożizzjoni tagħhom biex ikomplu taħdidiet ma' dan il-pajjiż. Għalhekk nirringrazzja u nilqa' il-xogħol li għamel rappreżentant speċjali tal-Unjoni Ewropea Aleksander Rondos u anke l-appoġġ għall-lejgo tal-anmis tal-Unjoni Ewropea u għall-lajnuna kollha ta' fil-konfront ta' dawn l-organizzazzjonijiet kollha. Rridu tużaw l-odot kollha possibbli fil-livell tekniku u ta' għajnuna jekk dawn it-taħdidiet fallu jkun hemm gwerra ċivili u għalhekk irridu naraw l-għażliet kollha possibbli anke appoġġ militari għall-Unjoni Afrikana u IGAD anke biex jajtu għajnuna umanitarja. Irritu kien inizjattiva minnaħa tal-Unjoni Afrikan nil nilqawha meta mqabbel ma' Deċembru li għadda. Waħda mill-materja prima tal-Sudan tisfel hija xi ħaġa li rridu niddiskutu, rridu niddiskutaw ħissa, importanti anke għall-mexxejja dan jifmuh għaliex ma jistax ukrem gwerra oħra mdemmija. Issa rridu nagħmlu dak kollu fl-almu tagħna fil-possibiltajiet tagħna biex inwaqfu dan il-konflitt. Per uh, il gruppo GU. Grazzi. L-onorevoli Losing fisem il-GUE NGL. Għal-minuta nos. nofs. Grazzi President. Meta nħarsu lejn dan il-konflitt violenti fl-Afrika mill-perspettiva tal-Unjoni Ewropea, ħafna drabi ngħidu li hija konflitt ta' tribù jew konflitt etniku, isu stereotip dan. U jisna ħilsa mir responsabilità u għajna mis-sema u dal-konflitt ġim xej ekki qed jgħidu fl-istampa u qed joħraċ anke minn dan id-dibattitu xi kultant. Mhux ċert x'inhu ma l-eruq ta' din il-konflitt għala wasal din is-sitwazzjoni ekonomika faqar estrem u l-sim inġust ta' rizorsa ta' żejt. Hemm diffikultà fir-rigward il-livelli differenti tal-ġlida l-poter fil-pajjiż u anke il- wirt li kellu minn situazzjoni ta' stat li kien hemm qabel. Imma dawn affarijiet li għadhom hemmhekk u nafu issa li sedan tisfel huwa eżempju ta' ġens li jisna bnejn bħal lego. Aħna, imma rridu naraw l-interessi x'inhuma. Hemm il-militarizzazzjoni u aħna qed insaħħu l-elit li qed imexxi il-popolazzjoni ta' Sudan tisfel minkejja r-rizorsa li għandhom ta' żejt xorta wieħed mill-ifqar pajjiżi fid-dinja. Ma jfessiex li mhux se nippruvaw nibdlu l-affarijiet imma meta ngħidu hekk nkunu pjuttost ċiniċi fil-konfront ta' dan il-pajjiż. Dan jista' jkollu reperkussjonijiet negattivi fuq livell internazzjonali, u għalhekk irridu nieqfu minnu fih l-forniment tal-armi fil-pajjiż u anke fir bija tar-reġun rridu nantu l-ruq x'nixa tal-problema jekk verament rridu nsolvu l-konflitt. Grazzi, l-kellima l-oħra sa l-omdow l-onorevoli Gabriella żewġ minuti. Merci Madame la Présidente. La Grazzi, Signora President. Is-sitwazzjoni fis sudan tisfel hija verament ta' tħassib għal ma nafu. Huwa pajjiż li diġà huwa fraġli minnu minħabba 20 ta' snin ta' gwerra. U r kollu issa jinsab xifer l-irdum. Irridu nevitaw il-gwerra kosta kollox u rridu niżguraw li ma jkunx hemm iktar aspett etniku li kompli grava l-affarijiet. In-nisa u tfal qed ikollhom jaħarbu mill-pajjiż. Ikunx ikun l-etniċità tagħhom. Irridu nħarsu il-popolazzjoni ċivili u rridu niftakru li l-gvern għandu responsabilità li jagħmel dan qabel ma jibdow eh, jiġildu kontra n-nies li konsidraw mill-ewwel bħala ribelli. Ma tistax issolvi differenzi li hemm bil-forza u bil-vjolenza mingħajr in-negozjati għal waqfin minn ġniet minn naħa ta' żewġ naħat li qed immexxu l-pajjiż ma se naslhom kien. Liga trid iżhom qiebes fuq dan il-punt u bla tal-Unjoni Ewropea jista' jagħmel dan u anke permezz tas soċjetà internazzjonali. Għalhekk aħna nixtiequ nisimgħu aktar mill-Unjoni Afrikana dwar x'tista' tagħmel biex twaqqaf din il-kriżi biex ma tkomplix tinxteret fil pija tar-raġun. Irridu niftakru x'inhuma l-kwistjonijiet bażiċi, il-ħarsin ta' nies ċivili u nevitaw li jkun hemm konflitt etniku li hija priorità iżda rridu nagħtu ħarsa l-ewwel qabel kollox li kif nistgħu nibnu l-infrastruttura fil-pajjiż. Ma rridux nitilfu dan minn qudiem għajnejna, irridu niżguraw li l-iktar pajjiż żagħżugħ fid-dinja ma jsirx l-iktar pajjiż li ma tantx dam jeżisti. Grazzi l-Onorevoli Cortes l-astra minuta u nofs. <clears throat> Dan il-parlament fissem ta' aktar minn 3 miljon ruħ illi għaddu bżonn l-għaduna umanitarja aktar minn 400.000 fil-li sbiċċaw bla dar għadin għandhom bżonn u l-għajnuna tagħna għandhom bżonn għalhekk li jitwafqu l-attak għal eh, l-affarijiet pubbliċi, għandhom bżonn ta' roadmap u anke din il-gwerra ċivili mal-Sudan ta' fuq mhux biżejjed illi namlu sempliċiment truces u eh, klim biss, dawn għadin jitol għan b'mod urġenti soluzzjoni illi tmur fl-eruq tal-problema u rridu natu garanzija tal-istat ta' dritt inħarsu l-infrastruttura, s-sikurtà tagħhom u mexxuhom lejn il-paċi. Hemm bżonn illi jkun hemm kultur umanitarju illi jinfetaħ illum qabelada, rridu illi jifqu tieqa fil-korruzzjoni u rridu naċċertaw li dawk li huma responsabbli mir-reati serju reati kontra l-ġitiet tal-bnidem jitres u qudiem il-ġustizzja. L-Unjoni Afrikana qed tagħmel ħafna xogħol biex tevita li l kunflitt ma jispiċċa gwerra ċivili. Mbżon ninkomplu naħdmu issa fl-imkien mal-gvern ta' Sudan tisfel sabiex insibu soluzzjoni. Grazzi. Grazzi, ora. Grazzi, issa l-mikrofonu l-kallima għal-proċedura KHDI. DI. Anzi, qabel, skużawni, hemm l-onorevoli Gomes għal-minuta u nofs, jek joġbok. Iva, tliet snin wara l-indipendenza ta' dan il-pajis hemm violenza, hemm dbatija f'dan l-istat li reġa lura iktar minn qatt qabel. L-Unjoni Ewropea tipprova tagħti għajnuna flimkien mal-organizzazzjonijiet internazzjonali li verament uraw koraġġ f'din is-sitwazzjoni. Iżda aħna għandna delegazzjoni issa li prova tkun attiva biex ikun hemm kemm jista' jkun waqf mill biex jerġa' jkun hemm paċi f'Ġuba. Kien hemm dikjerazzjoni mill-mexxejja ta' Sudan fej li jgħidu li l-vjolenza waslet iż issa u rrid ikun hemm ir-rispett ta' dritti tal-bniedem u dawk li huma ħatja li kisru d tal-bniedem jitresqu qudiem il-liġi. Miljuni ta' euro ġew allokati għal governanza l-infrastruttura u kondizjonijiet bażiċi fis-Sudan tisfel. Forsi rridu naħsmu mill-ġdid dwar l-istrateġija tagħna għaliex aħna qed nippromovu l-interessi tal-eliti fil-gvern u jsiru aktar totalitarji qed ikun hemm korruzzjoni u anke konflitti fost tribujiet li qed kompli jitkattar. Il-vjolenza etnika qed tiġi imħadna minħabba dak li qed isir. U tabelħa rridu lura naħsbu għadartejn xanna bżon, ġifiri asma tal-poteri fil-pajis. Irridu nizguraw li l-Unjoni Afrikana u l-Mexxejja u l-Lenin jippruvaw jigarantixxu li kunem gvern temporanju sal-elezzjonijiet tal-2015 biex ikun hemm proċess ta' rikonċiljazzjoni naturali. Bekk ikun hemm inkjesti indipendenti anke għal każijiet ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem arti orti b'tim tal-proċess. Jiġifieri rridu niżguraw li nwaqfu l-konflitt intern u mhux nużaw il-gvern ta' al-Bashir jibqa' juża dan il-konflitt intern u lanqas irridu nibqgħu sejrinek biex ikonna xi kisbit personali. Naħseb li jekk irridu nagħmlu, rridu komplu namlu dak li tagħmel delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi sa ngħaddu l-proċedura KHDI l-Onorevoli Stier. Hvala gospođo predsjednice. Južni Sudan je 15. prosinca prošle godine... Grazzi. 15 ta' Deċembru sena li għaddiet il-Sudan tisfel reġa f-situazzjoni ta' violenza darba minħabba l-konflitt bejn il-President u l-ex Viċi-President. Sfortunatament dan il-pajis mar nexxelux iżom il paċu u stabilta wara li kiseb l-indipendenza. Dak li huwa verament tħassib huwa li hemm dimensjoni interetnika f'dan il-konflitt. Hemm eluf ta' imwiet, u iktar u iktar eluf ta' rifugjati u nies li sfaw bla saqaf fuq rashom. Kien hemm traġedja oħra sfortunatament. 200 ruħ li er u huma u jaqsmu bil-lanċa U aħna rridu appoċ minnaħa tal-aqdiet Internazzjonali, l-Unjoni Afrikana u anke bdow negozjati fis-7 ta' jannar li sfortunatament sfaw fi staġnar. Issa rridu nkomplu għaddejjenek biex nwaqfu minnu fih dbatija fil-Sudan tisfel. Grazzi l-Onorevoli Bazescu. Grazzi, Signora President. Is-sitwazzjoni fis sudan tisfel tista' tfisser li jkun hemm nuqqas ta' stabilità fir-reġun kollu tal-madwar. Sentej u nofs wara li kisbu l-indipendenza qed naraw li l-istituzzjonijiet f'dan il-pajjiż għadhom verament batuti, fraġli. U għalhekk il-pajjiż huwa vittma ta' ġlidiet għal rizervi ta' zejt u ħafna nies ċivili qed jisfaw vittmi minħabba tilwimiet bejn il-forzi tal-gvern u tal-tribujiet, miet ta' eluf mietu u miet ta' eluf oħrajn kellhom jitilqu mill-pajjiż Qed ikun hemm violenza li qed kompli u qed naraw li n-numru ħajkompli jiżdied sfortunatament ta' nies li jmutu u nies li jisfiċċaw bla dar. Dan fisser li jkun hemm nuqqas ta' stabilta fir-raġun biex nibdaw nagħmlu tajjeb għal din is-sitwazzjoni rridu naqsu l-ostilitajiet u ngħinu l-gvern biex ikun żewġ naħat biex ikun jistgħu joqorbu lejn xulxin. Grazzi l-Onorevoli Korħola. Grazzi, President. Wieħed mill-iktar pajjiżi żgħar fid-dinja jinsab fil-periklu. Hemm problema anke wara li kiseb l-indipendenza brajna l-problemi eh, feġġu u hemm problemi u kwa kruċjali li issa bħala pajjiż ikollu tama ġdida u jkollu l-appoġġ kollu li l-komunità internazzjonali tista' tagħtih. Nittamaw li ligat jitqis bħala punt pożittiv li jisu issa daħal bħala medjatur bejn iż-żewġ naħat u nwaslu għal paċi. Imma x'inhu huwa r-rwol tagħhom? Il-tmim il-ġimgħa li għaddiet kelli l-opportunità li diskuti din il-kwistjoni mal eks Prim Ministru ta' Norveġa, is-Sur Bundarik, u ħareġ ċar illi fis-Sudan verament għandhom bżonn arfin demokratiku fil-pajjiż dwar kif taħdem l-sistema tal-gvern, tal-oppozizjoni, tal-partiti politiċi, ecc. żar li l-istess organizzazzjoni għamlet xogħol importanti f'dan il-pajjiż anke fl-imkien ma' pajjiżi oħra, anke l-Unjoni Ewropea qed wassal għajnuna umanitarja u dan kruċjali. Diffiċ li waslu lajnuna minħabba situazzjoni li hemm fil-pajjiż, imma rridu nerfaw responsabiltajiet fuq spallejna u wara nkunu nistaw nikkonsidraw missjoni ċivili ta' soluzzjoni għal kriżi biex nibatu fil-pajjiż. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Kronberg. Thank you. Grazzi, President. Għanna u nistaw namlu aktar fil-rigward din il-krizi. Għajnuna urġenti hija meħtieġa u l-Ewropa għandha tipprovdiha. Nridu nappellaw l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea biex jikkonsidraw li jagħtu forzi armati u pulizija l-missjoni ta' ġuż maquda fis-Sudan t'isfel. Nappellaw lill-rappreżentant li li tikkordona kontributi bħal dawn għal strutturi ta' CSDP iktar u iktar għanna bżon proċess ta' pjanar biex ikun hemm missjoni ta' segwitu għal nafsek u l-Unjoni Ewropea li jiffukaw fuq il-riformi tal-infrastruttura, disarmamenti u l-integrazzjoni ta' dan il-pajis. Irritu kunem appoċ anki ma l-autoritajiet intergovernattivi għall-izvilupp, l-IGAD u anki jekk kunem eh, bżon ta' mediazzjoni, dialogu, eccetera, biex verament nejnu għal dan il-proċess. Dan huwa każ fejn għandna bżonn koordinazzjoni aħjar jew mibawta speċjali u rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea, Stati Uniti, Norveġġa u Renju Unit. Grazzi. Grazzi. Grazzi, onorevoli Verġa. Merci, Madame la Présidente. Grazie, Signora President. il li għanna qoddimna laqqas biss tħares lejn x'inhuma raġunijiet għal din is-sitwazzjoni drammatika ta' Sudan t'isfel mhux konflitt etniku, minn ġnid għanna strumentalizzazzjoni għal raġunijiet politiċi ta' din is-sitwazzjoni orkastrata minn ċertu gruppi fir rigward dan il-pajjiż. Kien hemm ġestjoni ħażina tal-twaqif tal-Sudan t'isfel li hija l-eruq tal-problema. Hemm il-problema tal-Prim Ministru li dar tal-ġemp l-poplu tiegħu tisfrutta r-riżorsa taż-żejt għall-elit biss. Daw kollha li tkellmu kontra dan it-tradiment intafaw il-ħabs. Hemm eluf ta' nies li minqatlu jew inkella ħarbu mill-pajjiż. Minflok nejnu reġim korrot li ħajjejn dawk il-nies eh, ħajkompli għarra dawn il-nies irridu nejnu dawk li rridu jaħdmu għal paċi. għarridu nużaw il-mezzi politiċi u l-Unjoni Ewropea minn ġdid tittieħu azzjoni. Grazzi, il-mikrofonu issa lill-Ministru Kurkolas, jekk joġbok. Thank you. Thank you, President. Grazzi. President, il-krizi fil-Sudan tisfel bida ftit inqas minn xar ilu. U fl-eruq ta' din il-problema hemm ġlida politika. Imma ġlida li issa skalat għal violenza indiskriminata. Biex nwaqfu katastrofi ieħor fir-reġun rridu nqisu kull opportunità li għanna qoddimna. L-għannet il-krizi misal tissolva minajr ma nwaqfu l-violenza, jħal komples dejja l-violenza ma se naslu mkien. It-tieni lajged ġixiet bħeffa biex tkun fiċ-ċentru tal-sforzi ta' medjazzjoni u dan għanna napprezzaw, nfaħruh u napoġġaw. L-Unjoni Ewropea tħeġġeġ l-sforzi kollha reġjonali u internazzjonali biex ikunu konformi u jappoġġaw l-sforzi ta' medjazzjoni ta' IGAD u verament jiskoraġixxu l-intervent estern jista' jkompli żid il-tensjoni militari u politika. It-tielet, l-ostilitajiet irridu jieqfu minnu fih violenza li hija diretta lill popolazzjoni ċivili tittintem u dawk responsabbli u għal kazbir ta' drittijiet tal-bniedem irridu jitras u il-liġi. Ir-raba. Minkejja li ġlied imbeda inqas minn xarilu, l-eruq ta' dan il-konflitt u maktar fil-fond u rizoluzzjoni tista' ssir biss, soluzzjoni tista' ssir biss billi jkun hemm dialogu dejjem bejn iż-żewġ naħat. Dialogu li qed ikun mirat biex iwetti triq għal rikonċiljazzjoni inklusiva. Fl-aħħar, il-partijiet kollha irridu jiżguraw li jkun hemm aċċess umanitarju immedjat u bla xkil għal 20 taluf tal-nisa tfal u eh, anzjani li huma verament il-vittmi ta' din il-vjolenza. Jekk il-konflitt ikompli għaddej ikun hemm sogru li jkun hemm gwerra ċivili u dan jikber esponenzjalment kunem hemm tensjoni etnika li tiżdied qed ikun hemm iktar nies li imutu jew indarbu jew inkalla jimġum ġela imħarba jħarbu. Is-sitwazzjoni tkomplet mur u dawk li baqaw. mux ma daħlux dan il-konflitt ħajspiċċaw jitlu fil-konflitt. Rritu ikun hemm iktar sforzi biex nwaqfu din it-traġedja u għajja ma nizbaljawx. aħna kollha konna eh, responsabilta jekk aħna nfallu. Grazzi. Grazie, comunico di aver ricevuto. Grazie ħafna mela nista' ngħid li aħna rċevejna sitt proposti ta' riżoluzzjoni bħala konklużjoni tad diskussjoni. Id-diskussjoni issa għalhekk hija magħluqa u l-votazzjoni ħassir għada il-ħamis 16 ta' Jannar. Mela fuq l-aġenda tal-lum Issa għanna diskussjoni konġunta fuq il-ftejim kummerċali mal-Messiku, ċile, ċili,